Ser nibdew din is-sessjoni li kienet magħluqa fi 17 ta' Ġunju tal-2010 il-minuti tal laqgħa ta' 17 ta' Ġunju tal-2010 u t test li ġie adottat hemmhekk huma disponibbli għalikom, kollegi, hemm xi kummenti. Il-minuti ġew adottati.